tra. U idkom l applaus ta'kom u rejtu l-kollega li jista dejjem jorbot fuq il-kollega. L-autoritajiet ta' ċipru għalunna li Sofokle Sofokleus eh, minn settembru tal-2012 se jitħol minn flok Kirjakos Mavro Nikolas na nilqaw li kollega l-ġdijt u nifakru il-skonti regolament u uh, jista' jieħu sem fil-laqat kollha tal-Parlament Ewropew bidrittijiet sħaħ sakemm għajkun id-dikjara illi mandu lebda inkariku li mhuwiex kompatibbli mal-ħatra ta' parlament parlamentari Ewropew. Għaldala nilqaw lil deputat il-ġdid. Il-komitat il ġuri tatna kollegi l-ismiet ta' kollegi ġodda